I will take the point of order after the Mela, wara namel l-avvizi nisimaw il-point of order. Kif nafu, is-sur Lambrinidis għalli informani li jissa laħa eh, Ministru tal-Affarijiet Barranin fil-Greċja mis 17 ta' ġunju tal-2011. Il-Parlament ħanota ta' dan il komunika komunikat u skont l-artiklu 7 paragrafu 1 tal-att dwar l-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew b'vot universali u regola numru 4 paragrafu 1 u 4 qed jgħid nistgħu ngħidu li għandna post vakanti mis-17 ta' Ġunju ta' l-2011. We will continue uh, with our work. Inkomplu bix-xogħol tagħna. Il-kollega aħna nawgurawlu, ngħidulu wkoll good luck. Kien hemm ukoll l-elezzjoni tal eh, ta' min se jieħu post is-sur eh, Lambrinidis u il-Parlament ħa nota ta' il-persuna ġdida mill-17 ta' ġunju tal-2011. Il-membru l-ġdid nil-qawħ, il-paragrafu tlieta, ġifiri sa' kemm niċċekkjaw il-kredenzjali tiegħu, ġifiri jew nkella ikun hemm xi sentenza kontra għalissa ġifiri nomina tiegħu tkun trid tiġi approvata sakemm niġu assigurati li huwa konformi mar-regoli kollha. Aħna il-kollega l-ġdid ukoll nawgurawlu. Can you hear me? Um... Signor tal-point of order. Mela, għandi point of order ma niftakarx li ma numru ma jiena naħa l-oħra tal-kamra qed nara li hemm posters ta' natura politika u naħseb li din hija kontra r-regole. Jiena mhux dawn qed ifixkluni personalment imma palma saqsejta ħafna drabi hija li r-regoli jiġu applikati bl-istess mod għal kulħadd jekk għaw min irrit eh, juri ċertu u kol affarijiet ta' natura politika, mela li li tridu tħalluni namel l-istess. Nistaw darba l-dejjem niddeċidu fuq ir-regoli kif suppost. Grazzi. Thank you very much, Mr. Ba Grazie ħafna sur Batten tal-li ġbit l-attenzjoni għal dawn il-posters u nixtieq nitlob lil dawk li għadin juru dawn il-posters sabiex neħuhom kieġobkom. Will you please take them down? Tistaw tneħuhom jekk jġobkom dawn il-posters u għom wiċċhom l-isfel. Kieġobkom, sinjuri. And then we can continue with our work. Mrs. Lynn. Signora Lien, Kjoġbok. Whether we agree or disagree with demonstrators. Ma nafx jekk taqblux jew ma taqblux ma dawk li qegħdin jipprotestaw per xi ħaġa negattiva u ħaġa żbaljata li d-dimostraturi protestant dawk li qed jipprotestaw huma permessi li jidħlu hawnhekk. Irrelevanti jekk aħna naqblu jew ma naqblux, hemm bżonn noqogħdu attenti ħalli niżguraw li l-MPs ikunu jistgħu jivvutaw mingħajr ma jkunu mxekkla.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 kollega tiegħi twaqqaw il- uh, l-akkużi kontri. We are now going to start the votes. As you will know, we have a long voting session. No, sorry, we Għanna dikrazzjoni bil-miktub illi għada